wara l-aħħar suġġett ġifiri f'nofsinhar. Issa ħemmorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna il-każ tal-akkużat kriminal tal-liġi xexxej u jina senadi l-kelma l-sur Ignazio Korawa għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-lider radikali ultranazzjonalista eh, Boris Lav Ċaċeni illi kien taħt l-ICTY u ġi liberat imħabba s-saħħa tiegħu kienem mux biss il-familji fl-aeroport imma u kol il-supporters tiegħu illi kantaw kontra l-gvern. Xexen huwa kontanat eh, minħabba ir-reat tiegħu, ir-reat li kommetta u eh, fil-Jugoslavja u u tema kruċali minn medja Serbja kienet il eh, kemm kien leġittmu eh, il-orti il ta' laja jekk forsi u eh, kisser id-drittijiet ta' xexej u jekk hemm biss kundanna ta' serbi imma xexej u kol ċaqla kifirit anzi u mal-ġema u kol tkellem bħala isu għadu lider politiku u l-Europea ma tistax eh, toqgħod bideja fuq zaqqa mal-lider illi ovvjament kommetta ħafna eh, reati kontra l-umanità u għalhekk hemm bżonn illi ukoll u ikun jista' ukoll faċċa l-ġustizzja xi li jkun hemm ħafna reperkussjonijiet. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma lil eh, Signora Tomasic. Rezoluzzju njezin kritiċan pristup ne prema xexelju negoji. Eh, aħna rridu fukaw fuq l-approċ kritiku. Mux bis lej xexel, man dawk li għamlu possibli illi ju, għabazi ta' kull jum jikompli għadejjien bil-diskors ta' mibeda, revizjoni tasla tal-istorja u l-propaganda tiegħu ta' mibeda. Imma dan iċ-ċirku kollu, ma dan iċ-ċirku kollu ma jibqax għaddej li kieku eh, l-awtoritajiet jihdu pass lura u jikondannaw dawn l sitt qarijiet li għamel xiexer. Jiena naf illi kienu kollegi fil-modi u kienu assoċjati mill qrib u kollegi ma ħbib ma issa ma parti mill-Repubblika tas-Serbja. U jessa u fl-interess tagħha illi jarrestawa u jikkondannaw u jimxu lejn l-Ewropa. Jiena tassew qed niskanta minn mod ta' kif kif kif ġapruħu, kif kif ġiġi eh, kien l-andament tal-tribunali li iktar wasal għal disgwid. Grazzi, l-onorevoli Skerleċ. Il-biraħ lura l-Papa indirizza dan il-Parlament u bat messaċ ta' tama l nies tal-Balkani għal tama għal paċi dejjema u wara il-pjaga tal-gwerra. Imma dan ta' ċeċi li qed li jew insult u offiża għal memorja tal-Ċeċenzi, ta' Ċeċenja aħna rridu naraw illi l-istituzzjonijiet tiegħu ħaj ir-reġjun u jistabilizzaw il-kredibilità tal-istituzzjoni. Jiena nittenna li l-istituzzjonijiet fis-Serbija jaġixxu kif ħaqqu u kif għandu jagħmel pajjiż kandidat li jirrispetta d-drittijiet tal-minorità tal-bniedem, diversità, tippromovi relazzjonijiet tajbin tal-pajjiżi ġirien u ma kollha essenzjali jien naqbel ma' dawn isforzi tal għadiet kollha fis serbi li qed jippruvaw jiksbu paċi għal kooperazzjoni u ftehim. Naħseb li e, nittama li il domandi li hemm fir-riżoluzzjoni jiġu nwettqa. Grazzi, Vajder, Weidenhorser. Grazzi. L-mondi, l-modi u għamdendel bħala del kraħ fuq is-Serbja, menti ma tistax taħrab minn jew tabel tabiru minn dawn il minn dawn ir-reati li kienu saru jew tabel tabiru li maqsak qatt ma ġraw. Għalhekk qegħdin iqrati. Imma dak il-proċess tikseb il ġustizja jieħu l-ħin, x'imdaqqiet ħafna ħin. Palma huwa fil-każ ta' Sechel. Orti, il-ħersitu temmu temporanju fuq eh, raġunijiet umanitarje eh, kif inu eh, prassi li għandhom istat ta' dritt. Ma jfissirx illi dan huwa qed jipreġudika il-verdet jew tmim ta' proċess imma d-del tal-modi għadu huwa mdendel fuq raġun. L-unika mod kif l-unika mod li naslu kif nirrispettaw il-istat ta' dritt u naraw illi kulħadd jagħti sebu. Is-Serbja Is-Serbija eh, ħadet ukoll responsabilità ta' da. U eh, il-każ issa ma jistax jintuża biex jieħu post tieġa illi nħabtu biex nagħmal realtà tal-istorja. Grazzi, Onorevoli Radox. Grazzi, eżis kollegi. Din ir-riżoluzzjoni aħna rridu nagħmlu ċara illi d-deċiżjoni mill-ICTI minn Xexil eh, li ħelsa xexil mux tajjeb, mux ħagġa ġusta u nikondanaw l-attakki fuq il-Kroazja, Bosnia-Herzegovina, pajzi ġirin xiex ma jiflaħx xe min jgħid li huwa meġnun huwa kriminal tal-gwerra, ma nistgħu nagħmlu xejn biex inbidlu issa min jitu tot ma jmux kwadru u issa was il-mandat tal rt tal-ajja għadbasa l-ismin tal-mandat u mhijiex stabilita mill-Unjoni Ewropea. Istarba japparti minn di riżoluzzjoni li xi destin ta' pajjiżi oħra tal-Balkani jserraħ ħadbiċa kbira fuq is-Serbja u dan jista' jaffetwa il-rizultat aħħar għata pozitif jew effettiv. Allura għalhekk importanti li Serbja jikondannaw id-diskors ta' mibeda ta' xexel u l-attakki fuq pajjiżi ġirien u li e, jkun hemm il-sistenza li nsaħħu l-liġijiet li huma kontra l-diskorsi ta' mibeda u li nxewxu il-vjolenza. Grazzi l-Honorable Verja. Nanna bżon Nomżu namlu lista tal-kriminali tal-gwerra. Mlazovic kien huwa il-fuq d-dim għal dak li huwa il-kriminal il-persekuzzjoni. Issa, dam il-riskju li kun kollaborazzjoni tan-nazis mal-Vizzini Gwardinieda mar qoddim lajja u ġi kondenat biss għal 15 xar ta' ħabs u ma ġiex preġugat fuq e, e, ma ġiex deċiżjoni fuq dak li kien estenzjoli. Il-proċess ma damu iżejjed, il-vitmi tijaw kellu ma kellhomx ġustizzja. Iwa u rridu nikondannaw biex nkunu nistaw nirkonċaljaw għall-istorja li tant għandha bżonn is-Serbja, imma il-PP jatalba li aħna ma nkoplu inkoplu sejlinek. aħn il sem il-ftemiet ta' bazi illi mumiex tajbi u kontraproduttivi. Għal darboħra, għanna bżon illi naġiċu mot urġenti sabiex ikun hemm ġustizzja f'dan il-rigward madwar id-dinja. Grazzi tassew. Din ir-riżoluzzjoni tikkundanna il- diskors ta' gwerra u ta' tixwix għal gwerra illi jagħmel sexil sexil. U aħna irridu nerġgħu neżaminaw il-kondizzjonijiet tal-Helsin tiegħu sabiex ikunu nistgħu nirrestawraw il kredibilità Aħna nikkondannaw il-klim ta' xexil fil-liberazzjoni ta' meta aħna qegħdin ninfakru il-vitmi ta' Vukovar, ma għax dan joħlo biza fil-vitmi, specialment il-nis illi huma involuti u li jut jibżaw illi kunem il-violenza li terġa' u fuq tagħha. Min danu aħna b'xi mod irridu nitolbu dawk li ma ġixxewx mod legalment eh, ġust biex jirrevedi eh, dak li għamil xexil dak li xaqsam id-drittijiet tal-minorità. Dan ifisser illi s-Serbja hija lesta li taċċetta l-valuri Ewropej. Hija trid kondenna xexil. X'inhi problema, Prim Ministru u eh, President Dacic u Prim Ministru Nikolic? qed tibżaw minn xeċil, ikkadżommu fomkom siket aħna ħajkonna nistaqsu li nfusna x'xex taħzbu fil-verità tridu tirsoġġixxu. Is-sura kukan. Jiena nifem il-diskors ta' mibeda kontra minna il-mibeda kontra min jagħmel l-iskors ta' mibeda kontra minoritajiet u dejjem ikun irrid li jkun hemm paċi eh, u rekonċiljazzjoni. Il-apparenzi ta' xexil imorru kontra dawn il-prinċipji. It-tweġiba tagħna ma m'għandix toħloq iktar tensjoni. Speċjalment billi ma nagħtux dan il-kriminal tal-qorti eh, iktar attenzjoni milli jisħoqlu. Hija ħasra illi din isqarrija ta' xexil tingħata ingħata daqsek riklava ħażin f'xi mm, media u politiċi. Nittama li musa jintuża bħala għal biex iktar kebbes tensjonijiet politiċi fis-Serbja. xi li eh, dan huwa il-post fejn għandna nagħtu l-istruzzjonijiet l-ICTY din hija istituzzjoni indipendenti li hija maħluqa miġnus maquda li għandha mandat ċar għal dan il-raġunijiet jiena nibqa' lura naqra milli eh, nappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Is-Sur Tonino Pikula. Din hija sitwazzjoni ta' urġenza. Hija riżoluzzjoni urġenti illi jindika illi affarijiet forsi sejrin għall-ar sfortunatament il-paċi stabilità miex garantiti fil-Balkani. E, u għalhekk ma nistgħux ninsew dak li qal u għamel Churchill. Il-Balkani ġew kisra ruda mill-gwerra li kien proġett li e, mod partikolari kienet iwettaq Churchill. Churchill ma biddilx il- ħsib tiegħu il-mod kif jaħsibha u issa il-klim tiegħu qed jerġa' ġana lura l-trauma tad-disajnijiet. U l-ICTY vera jara jekk il-liġi internazzjonali qed tiġi miksura u rridu nappoġġaw il għawi demokratiċi fis-Serbja biex niġġieldu kontra dawk illi e, illi tas weġġa l innaw is-Serbja. E, aħna irridu nġildu għal valuri li l-rebeħ ta' problemi ta' Shakarov l-biraħ kien tiġila għal fil-pajis tijaw għal-jom. President, kon kollegi, jiena naqbel bisħie tejt l-onorevoli Zambaki ma' din il rezoluzjoni il-xexilu simbolu tal-kriminalità tal-gwerra. hija huwa xut u simbolu tal-lid ta' gwerra ċivili li erdet il-mijiet ta' familji, djar, infrastruttura, relazzjonijiet fil-Balkani il-politika ta' ditta irda ta' s sarfet f'miljuni tar nies li ġew sfollati li kellhom jaħarbu minn darhom. Din il-politika qed tissokta qed edha t-repeti ruħa f u b'nadi oħra ma nistawx naqbdu u poġġu dina fuq zaqna. U imma għansi irridu nidu għada ċara ta' min u jkun ħabs l ħabs. L-onorfi Fagel. Mikrofonu. Xexel huwa sinonimu mal-reati tal-gwerra, mill-nar tal-lar. U bla dubju ta' xejn qed ħalles l-impronta tiegħu fl-atroċitajiet ta' Vukavar. Il-xexe, il-mexxej xexe se wieħed meta juża l-vokabolarju fil-futur se nużu l-istess klim li użajna għall-ar kriminali tal-era nazizmu. Iġifieri issa għandna bżonn illi inkomplu iva tikomplu u għet tikompli jitkellem fuq l-idejat antikwati tiegħu retoriċi tiegħu. Jina naħseb illi mhux biss Uh, u qed jikkritika lil The Hague imħabba deċiżjonijiet uh, tal-qorti hemmhekk, imma anki għall-awtoritajiet tas Serbja stess dawn l-autoritajiet stess huma qed iżommu l-bot minn xejxer u għalhekk hemm bżonn nużaw eh, il-mezzi ta' pajjiż stess illi irtiħaddan id-drittijiet. Oh, zakaj sem eh, podpisal resolucijo o sveda eh, ne zato, ker bi želel soditi o njegovi odgovornosti. U, mux biss għax jena ma musanajt xejn kontra il-reati tiegħu ovvjament għax hemm mbagħad sentenzi tal-ajja. Imma meta sen eh, napprovaw din ir-riżoluzzjoni hemm bżonn ukoll li waslu messaġġ lil mexxejja tas-Serbja qegħdin naraw il l-kwistjoni tas-Serbja nbidlet ħafna taw l-aħħar tmien snin minn mindu ġilura xexel imma huwa minnu illi s sentenza wkoll ġabet magħha konsekwenzi. U għalhekk anki jekk xexel ikompli juża dan il-lingwaġġ ta' ostilità ta' mibeda u qed eh, xowwex għal iktar mibeda u ostilitajiet ma' hawnhekk mill-Unjoni Ewropea mill-Parlament Ewropew hemm bżonn illi waslu messaġġ u għalhekk u kol nixtieq nappoġġa illi Serbja tiġġieled biex il serbja tkun kun pajjiż modern, toleranti u demokratiku. Sur Epipideus. Σε λίγη ώρα θα κληθούμε να President. Daqt se jkun nifutaw fuq il-destin ta' eh, Dr. Shechil illi għatta xi snin pala fil-ħabs pala bħala politiku minħabba l-ideja tiegħu, bħabba dak li għal u dak li jagħmel. Jekk inti il-kap tal-parti tiegħek poġġew il-ħabs mingħajr arma mir-rejat, inti tgħid mhux demokrazija, imma għalina nazzjonalisti Grigi dik hija r-realtà, mhux għax għamel xi ħaġa, ma għax qed jgħidu li għamel xi ħaġa 14 il-xar il-mexxej tagħna u nies fil-partit tagħna qegħdin il-ħabs mhux għax għandhom xi ħaġa ħażina imma għax l-opponenti politiċi tagħhom kienu ma kienx fadilhom iktar xi jgħidu. Dinja ġustizza arbitrarja minn li l-politiċi jridu jħallsu qarsa li u fl-Europa tfisser violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem li għar minn dak li sif autokritazzije li aħna għanna nikondannaw. Pentru un minut. Sur McAllister, minuta. Sur President Sinjuri, il-messaċ ewlieni tal-riżoluzzjoni tagħna hija li nikkondannaw bil-qawwi il-diskorsi ta' mibeda tal-biża ta' nispass xaxil għalli ġen t-xwix għal mibeda u l um, ħtif territoriali għax ħaġa li aħna m'għandniex post, m'għandix posta fil-dinja tagħna tal-lum, aħna nitolbu l-Serbja u l-oppożizzjoni, l-partit politiċi, l-NGOs u l-individwi kollha biex jiġġieldu kontra diskors ta' mibeda nixtieq ngħid illi l-Parlament jappoġġa l-Serbja fit-triq tiegħu lejn l europa Ewropej, l-Ewropa, Serbja, u kol għalet li l-Ewropa jallan ewlini taħħa u kullħat jista jarra fil-progress li sar minn dal-pajis. Serbja għanda tamel parti mill-familja Ewropeja u għanda l-kapacità illi twassal dan il-lan u tqarreb l-Unjoni Ewropeja fil-ġejjini qarib u għanna nappoġġaw dawn l-imsiħba tagħna fl-isforzi tagħhom u dan għandu jkun ukoll il-messaġġ t dibattitu tagħna tal-lum grazzi. Grazzi ħafna, issa nixti inħabbar lil kollegi li manniex aħna iktar ħin għax edin ehm, lura għalek manniex nixin għal blue cards. Iva, grazzi President, jajt Issur Uzadowski il-ġustizja trid issir fil-qorti flajja ħalli eksa fl-aħħar ikunu jistgħu u ma jiġudikaw ir-reati tiegħu. Fir-reżoluzzjoni aħna tnajdu li qed nitkellmu dwar reat ta' mibeda, imma sabiex issir il-ġustizzja rridu niftakru r-reati kollha anka dawk li kien waqgħu taħt il-komuniżmu U mhux qed nitkellem bis l europa ċentrali u l-Polonja. U pala l-aħħar punt tiegħi irridu aħna nikkondannaw is-sur xexlej u ir-reati tiegħu imma ma nistgħux aħna nalqu il-bib għal nazzjon tas Serbja li għandu id-dritt li jipparteċipa fil-Komunità Ewropea bħal nazzjonijiet kollha fil-Balkani u għalhekk irridu namlu dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna, Sur Jag Sur Jakovic għal minuta. Il-tribunar flajja ija dana l-antijow kien li jikondanna il-dawk li wet u reati fl-ex u għal dawk li potenzjalment firxu il-mibeda fl-ex Jugoslavia għalkemm forsi mhux għalli li niddiskutu d-deċiżjoni tal-qorti, irridu najdu b'mod ċar li din id-deċiżjoni mhux se tikkontribwixxi għal paċi u l istabilta Hawnhekk f'din l-awla il-kundanna kontra Seselij nistgħu nismawha il-mibeda, il-konflitt illi s stiden in-nies jerġgħu jagħmlu Is-Serbja maġġoranza ta' ċittadini injoraw in din is-sejħa. Is-Serbja tixtieq tingħaqad mal-Unjoni Ewropea u huma urew rida tajba. Surpreda. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nikkundanna l-azzjonijiet minn Sexelin li ġie akkużat li wetta eh, rejati vera gravi tal-gwerra. Aħna vera qed inħarsu bċertu disgust lejn dak il-klim li huwa għamel bħala rapporter għal Bosnia Herzegovina jiena segwejt ir-reazzjonijiet u r-wixxa tal-vitmi u dekjarazzjonijiet ta' xexelix kulmat jamlu jagħmlu qed jerġgħu eh, jiftħu il-bibin eh, ta' qed jerġgħu ifakru n-nies u l-vitmi ta' ġġara fil-passat u jiena nixtieq nitlobkom sa biex tirrifjutaw dawn id-dikjerazzjonijiet ta' mibeda. Issa se ngħaddu għal proċedura Catch the Eye. Imma peress li rridu nibdew bil-votazzjonijiet tagħna f'snof sinar, U peress li nisa jitilqu minn Strasburgu, nixtieq nitlobkom sa biex tieħdu paċenzja mija li naddi l-mikrofon l-persuna waħda li um, ma ħaxew ma ħaditx il-mikrofonu sissa u um, li mhux ħajitkellem fil-futur għalhekk jiena se nad il-mikrofonu lil persuna waħda biss taħt din il-proċedura is-sur kan naddilek il-mikrofonu għal minuta. dannu Is-sur kan tela mill-awla għalek se nitlob il-kummissarju Siljanides sabiex jieħu il-mikrofonu. President, membri onorevoli, kollegi. Ek kifet nippreżenta dan il-punt fissem il-rappresentant Oli Frederica Morgarini jiena naf li jem numru ta' membri onorevoli li qed isejħu għad-dibattitu burġenza fuq id-deċiżjoni tal-ICTY fuq uh, eh, il-sur Seslix u jiena ħadd nota wkoll ta' riżoluzzjoni importanti adottata ad il-Parlament Ewropew il-Grupp U Iva, kif tafu din id-deċizjoni fuq ir-reati ta' mebelda e, ittieħdet, mannix ma nistawx aħna nikontribwix iktar għal dik e, deċizjoni tribunal hija orti indipendenti maħluqa mill-Nazzjonijiet Uniti u hija responsabbli sa biex tiddetermina responsabilità għal reati tal-kriminalità li seħet fil-gwerra flex Lugoslavja rridu nħarsu d-deċiżjoni dwar Sesirġ Iva il- huwa jagħmel parti minn epoka li issa eh, epoka li seħet fil-passat, nafu li il-kas kontriħ għadu għaddej u li se jkolli mur lura il-tribunal meta jiġi mitlub mit-tribunal li jagħmel dan, punt importanti dwar is-Serbja nilqaw l-impen tal-pajisa biex jadmu lejn il-futur Ewropew u lejn il-kooperazzjoni reġjonali u ir-rikonċiljazzjoni. Il-kooperazzjoni ma' tribunal huwa element importanti ħafna f'dan il-kuntest. Grazzi ħafna.

jekk joġobkom tridu żommu qdim għajnejkom li vera rridu nżommu mal-ħin allokat